Signori, ser eh, niftaħ is-sessjoni tal-Parlament Ewropew li spiċċajna fis-27 ta' April il-minuti tal-22 ta' April issuma disponibbli għaw xi ħadd li oġġezzjona jekk le il-minuti huma approvati. Okay, complete.